Importanti għal revizjoni ta' donazzjoni volontarja bxejn ta' tessuti u ċelloli. Grazzi ħafna ta' dajn il ħedma Grazzi ħafna, sur Kommissarju, u issa nishtiq eh, nirringrazzjakom u nejderkom il debattitu eh, jala għawnek ikompli għada f'nofsinar. Grazzi. Dámy a pánové, eh, dalším bodem dnešního jednání je zpráva, kterou předkládá pan Gustav. Signori, il-punt li jmiss fuq l-agenda tal-lum huwa il-rapport ta' Sur Gustafsson dwar ir-rwol tan-nisa fl-ekonomija ekoloġika. Nagħti il-mikrofonu lis sur Gustafsson erba' minuti. Grazzi ħafna Sur President, Sur Komissarju. Waqt il- proċess mill-bidu net meta bdejt infassal din l-opinjoni kelli kuntatt ma' ħafna nies differenti u lil dawn kollha nixtieq nirringrazzjaw nirringrazzjahom daw kollha li jenuni fil-tfassil ta' din l-opinjoni. Dawn il-perspettivi differenti eh, joħorġu ħafna elementi ġodda u din hija xi ħaġa illi fil-opinjonijiet illi waslunna minn Facebook u minn eh, ejjun oħrajn. Din il-kwestjoni ta' li tiġbor flimkien bosta politiki hija xi ħaġa illi ovvjament torbot magħha wkoll ħafna opinjonijiet politiċi differenti b'mod partikolari bħalissa li qegħdin għaddejjin minn kriżi Eh, iktar wieħed qed iffittex għal soluzzjonijiet għal problemi ekonomiċi u dejjem is-soluzzjonijiet infittxuhom b'mod tekniku ħafna bħalli kieku mhux dwar in-nies qegħdin nitkellmu mhux dwar n-nis u rġiel qed nitkellmu isna ma naħsbux eh, dwar kif jistaw jiexu n-nisa u l-irġil fi pjaneta fejn il-rizorsi huma illimitati. Il-rizorsi huma limitati għaliex it-kabbir huwa e, e, xi tip ta' isu reliġjon jew twemmin. Jekk aħna inħarsu lejn il-produzzjoni, il-produzzjoni x'inhi? il-produzzjoni hija l-użu tar-riżorsi bħal-riżorsi naturali bħal ma l-ilma. Dak li aħna tassew għanna bżonn hija ekonomija illi tkun tassew ħadra u li ma tagħmilx distinzjoni bejn in-nisa u l-irġiel. Għalhekk aħna rridu naraw kemm tiflaħ in-natura għal din il-pressjoni li qegħdin impoġġu fuqha u rridu infittxu sistema iktar ġusta, iktar ibbilanċjata fejn in-nisa u l-irġiel jirċievu trattament indaqs. Din mhix biss kwistjoni ta' teknoloġiji favur l-ambjent imma kwistjoni ta' ġustizzja soċjali u ekonomija sostenibbli. Sabiex aħna kunu nistgħu nagħmlu dan fil-ġejjieni irridu nieqfu Eh, nifissaw għanijiet fuq medda ta' żmien qasira u rridu npoġġu in-nies il-bnedmin fil-qalba tal-politiki tagħna għalhekk għandna bżonn ta' eh, ekosistema li taħdem kif imiss għax mingħajra ma nistgħux ngħixu. Meta aħna nitkellmu dwar l-ekonomija favur l-ambjent u ekonomija sostenibbli, naraw illi dawn it-żewġ affarijiet jgħaddu permezz ta' jew minn pajjiżi sinjuri. naraw illi eh, differenzi bejn in-nisa u l-irġiel qegħdin dejjem jikbru, differenzi dejjem jikbru bejn is-sinjuri u l-fqar. L-irġiel għandhom pożizzjoni fis-soċjetà dak kollu li namlu irridu indaħluħ u norbtuħ Fil-kuntest ta' ekonomija sostenibli irridu naraw id-differenzi bejn is-sessi u u ukoll. Naħseb li nistaw noħolqu ekonomija fejn in-nisa u l-irġiel ikollhom possibiltajiet indaqs li jkollhom impatt u jkollhom eh, jinfluwenzaw il-politika bekk ikollna gwaljanza bejn is-sessi. Issa, l-ewwel kellima is-Sinjura Zaborska. Grazzi, Sur President Komissarju. Jina nishtiq nindika l-iktar proble eh, paragrafi problematiċi fil-rapport li jajdu illi per eżempju l-istat għandu rwol xjaqdi u jsemmi u koll il-familji u solidarieta interġenerazzjonali. Jitkellem u koll dwar il-servizzi soċjali dan il-rapport Aħna qed naraw li l-popolazzjoni qiegħda dejjem tixjieħ u ekonomija favur l-ambjent ma tistax taħdem eh, b'dan il-mod Ejjew naħsbu ah, lejn slogans tal-modi fejn in-nisa u l-irġiel kienu qed ikunu mħeġġa li jidħlu fis-suq tax-xogħol. Dan huwa tip ta' eh, dinja tip ta' inġinerija soċjali. Grazzi, Sur President, jiena nilqa dan il-rapport u nħoss li huwa essenzjali li konna perspettiva tal-ugwalenza bejn is-sessi meta nitkellmu dwar eh, l-ambjent il-settur il, ikber l il, iktar rappreżentati Jena nħossi li hemm bżonn li jkun hemm inizjattivi biex in-nisa jistudjaw u jfittxu impjiegi f'dawn is-setturi dawn l-inizjattivi għandhom jippromwovu l-imprenditorija tan-nisa fl-ekonomija favur l-ambjent u għandhom ikunu involuti wkoll fil-entitajiet li jieħdu deċiżjonijiet biex jikontribwixxu iktar sabiex tissaħħaħ l-ekonomija u anki d-demokrazija fil-pajjiżi fejn qed jiżviluppaw hemm situazzjonijiet differenti għan nisa u l-irġiel u għalhekk il-pajjiż li qed jiżviluppaw għandhom bżonn ta' teknoloġija favur l-ambjent biex ikunu jistgħu wkoll jinvestu fihom. Fl-aħħar net nirrakkomanda lill istati membri jsaħħu s-sistemi ta' trasport pubbliku tagħhom. Dan għandu jkun ibbażat fuq l-iżvilupp sostenibbli ta' trasport biex itejbu l kundizzjonijiet tal-ħajja, jsaħħu eh, l-inklużjoni soċjali u jkollhom impatt pożittiv fuq l-ambjent. Grazzi il-kellim li mess. Grazzi ħafna, Sur President. L-ekonomija favur l-ambjent jew l-ekonomija ekoloġika u kol tista tissejjaħ l-ekonomija tal-ġejjeni u dan kollu se jiddependi l-mod kif aħna naħdmu fl-imkien. Kulħadd għandu jirċievi trattament indaqs, rispettivament mill-ġeneru tiegħu, l-etniċità tagħhom, eh, l-orjentament sessuali tagħhom, etc. Il-fatt illi hemm żewġ ġeneri fil-soċjetà Eh, għandu riperkussjonijiet fuq l-ambjent u l-riperkussjonijiet ukoll eh, huma differenti għan sawa l irġiel u hemm eh, differenzi u nuqqas ta' ugwaljanza bejn is-sessi li għada problema kemm soċjali kif ukoll ekonomika il-fatt li l-ambjent ser mill-ħazin għallar iktar jeffettwa l-nisa li xumma grupp ta' persuni iktar vulnerabli u 70% ta' l-ifqar persuni fid-dinja fil-fatt huma nisa. In-nisa mhumiex irrappreżentati kif imess fil-qasam tan-negozju u uh, fit-teħid ta' deċiżjonijiet u fil-budget iridu jkunu rappreżentati aħjar. Kellim li jmiss. Jiena wkoll nixtieq nirringrazzja l rapporter Sur Gustafsson mhux biss għal rapport imma anki għal mod kif involva l kulħadd fil-tfassil ta' dan ir-rapport in-nuqqas ta' perspettiva Eh, ta' ġeneri edat tkompli tkabbar il-nuqqas ta' gwaljanza u għallek il-gender mainstreaming kif jgħid ir-rapport huwa essenzjali fuq kull livell internazzjonali, nazzjonali u reġjonali. Aħna nemnu dan ukoll Jina napprezza ħafna il-fatti li r-rapporti inkludi żewġ emendi li prezentajnijom aħna wihda torbot mar specifiku speċifiku tan-nisa fil-kriżi ekonomika u l-Istrateġija Ewropea 2020 kif għadna f'rapporti ta' qabel huwa fatt li in-nisa qegħdin ibatu ħafna iktar minn din il-kriżi mill-irġiel f'ħafna każijiet differenti u anke il-fatti li transizzjoni ekonomija bin użu ta' karbonju eh, u koll se titlob eh, nis, eh, se kolla bżon nis u ħaddima illi ikunu imħarġa. Il-kallim li mesti signora Di Caro. Grazzi, Sur President, Sur Kommissarju il-bidla fil-klima, telf tal-biodiversità, edin jeddu kol il kondizjoniet tal-ħajja u l-benesseri soċjali tal-istati membri, nistiden l-istati membri biex jihdu miżuri biex jgħinu l-nisa biex jikonċiljaw il-ħajja privata ma' dik professjonali tagħhom u anki biex jikollhom sens ta' imprenditorija fil-qasam tal-agrikoltura, turizmu u investimenti ekoloġiċi u fil settur tas-servizzi Jiena nixtieq ukoll li eh, ukoll nisa jkollhom iktar aċċess għal mikrokreditu biex jkunu jistgħu joħolqu kumpaniji żgħar skont l-istimi tal-Kummissjoni dawn eh, jistaw joħolqu madwar eh, żewġ miljuni ta' impiegi hemm bżonn li nisa jkunu mħarġa permezz tal-programmi tal-Feder Fond Soċjali Ewropew sabiex nisa jkollhom aċċess għall impiegi ġodda favur l-ambjent hemm bżonn li nieħdu u koll nipromovu politiċi fiskali biex nistimulaw u koll l-investiment fl-infrastrutturi eh, sostenibli. Grazzi. Signora Ceskova, l kellima. Grazzi ħafna, President jina xtaqt nitkellem għalix rritin nitkellem fuq il-rapport li jmiss imma xtaqt nikkommentaw wkoll fuq dak li għadu kif intqala hawnhekk fuq dan ir-rapport jiena napprezza ħafna il-xogħol illi saru kontributi anke ta' kollegi oħrajn jiena naqbel ukoll illi jekk aħna ma nqissux ir-rwol illi għandhom xaqdu n-nisa f'lek seħ eh, ekonomija favur l-ambjent maħniex se nimxu l-qudiem. huwa importanti illi aħna eh, nappoġġaw l-ugwaljanza sabiex in-nisa jkollhom l-istess opportunitajiet li għandhom l-irġiel. Il-mod kif aħna infaslu l-politiki tagħna bħalissa wassanna situazzjoni fejn in-nisa ma, ma jistawx jikkonċiljaw il-ħajja professjonali ma dik familjari tagħhom u din hija xi ħaġa li trid tinbidel anke n-nisa li jaħdmu fil-qasam tal-agrikoltura, eċetera, ukoll għandhom bżonn illi eh, jikkonċiljaw eh, dawn iż-żewġ aspetti tal-ħajja tagħhom. Ma nistawx inħallu sitwazzjoni kif inhi n-nisa għandhom jingħataw aktar opportunitajiet. Grazzi. fl nett għal darbohra il-Kummissarju Dalli. Sir President, Onorevoli Membri. Għannom tal-Komissjoni jena nishtiq nirringrazzja lill parlament Ewropew b'mod partikolari Sur Gustafsson għal rapport fuq il-rwol tan-nisa fl-ekonomija ekoloġika. Nirringrazzja wkoll lill kumitat ta' Drittijiet tan-Nisa u Gwaljanza bejn is-sessi għal kontribut li għamlu għal dan id-dibattitu l-abilitazzjoni tan nisa u l-ħarsin ta' drittijiet tagħhom huwa għan E, e, importanti ħafna u mezz li aħna nistgħu nilħu l-ekonomija ekoloġika li nixtieq u l-importanza tal-ugwaljanza bejn is-sessi u l-iżvilupp tan-nisa u essenzjali fil-qasam ta' s-sigurtà tal-ikel, ikel, l-agrikoltura. Discussion of this topic is particularly time. Diskussjoni ta' dan l-argument huwa importanti ħafna. ħafna ntqal dwar ir-riżultati uħut eh, għalu illi iktar, din waset għal iktar mill-li konet nistennew. Eh, fuq nota pozittiva l-Unjoni Ewropea resqet iktar lejn l-ugwaljanza bejn is-sessi din hija pass eh, iktar l qudiem dawn l-elementi issa qed jidru fid-dokument li juri riżultati. Aħna wkoll irnexxilna niksbu settur eh, eh, fil lugwajanza bejn is-sessi u ehm, u ehm, issa nixtieq ukoll nifoka fuq punt ieħor pożittiv. Fil-Rio Plus 20 il-pożizzjoni ta' l-Unjoni Ewropea dan japplika għal ehm, fatturi sabiex jiġi eredikat il-faqar u mm, u koll għal eh, bini um, ta' opportunitajiet iktar indaqs. Il-Rio Plus 20 komplitturi il-bżon illi natu seta l-nisa importanza ta' sigurtà tal-ikel. Dan huwa parti minn eh, l-importanza tal rioplas 20 sabiex ikun hemm aktar eh, nissa li jkollhom aċċess għal mikrokreditu, għal kura tas saħħa, għal servizzi tas saħħa, edukazzjoni, taħriġ u teknoloġija. L-introduzzjoni tal-perspettiva tal-sessi fl-oqsma rilevanti għall-ekonomija ekoloġika se jkun importanti sabiex ikun hemm segwitu effettiv għal Rio Plus 20 il-Kummissjoni se tqis dan kollu meta tkun qiegħda tkompli b'xogħla tranzizzjoni effettiva għall ekonomija ħadra inklusiva għadhom jinbdew kemm fl-Unjoni Ewropea anke fuq livell internazzjonali sejħa tal-Parlament Ewropew biex jiżgura l-mainstreaming tal-ugwaljanza bejn is-sessi u l-abilitazzjoni tan-nisa huwa tajjeb u dana joħroċ ċar eh, fil-dokument fil dokument li ħareġ minn Rio Plus 20 hemm bżonn ta' iktar kooperazzjoni mal-Parlament, mod partikolari il-Kumitat tal-Drittijiet tan-Nisa biex aħna niffaċċaw flimkien din l-isfida importanti. Grazzi ħafna sur Kommissarju, dibattitu magħluq nifuta għada f'nofsinhar. Eh, dalším bodem pořadu jednání je zpráva, kterou předkládá paní Issa ħanaddu għal punt li mis fuq l-agenda li huwa il-rapport ta' Sinjura Perez eh, il-ruol tan-nisa fis-settur eh, tas-servizzi. Grazzi ħafna, Sur President, settur tas-servizzi huwa kważi 70% tal-impjeg kollu tal-Unjoni Ewropea